Rizoluzzjoni se jsir għada. Nixtieq ninforma lil kulħadd li s-sessjon li jmissa ssir għada il-ħamis tax ta' jannar 2017 mid-9 satejn u mit-3 sal-4. L-aġenda hija disponibbli fuq is-sit tal-Parlament Ewropew.